Pan Przewodniczący. Sir President. Sinjuri, nishtiq narqakum l-ura, fl-awla, nkomplu l-sezzjoni tal-lum. Dokumenti adottati eh, u ma li għandkom il-dokument l-ewwel eh, diskussjoni fuq il-ksur ta' dritti tal-bniedem u l-prinċipju ta' demokrazija tal-Istat.